Il-punt li jmiss fuq l-agenda hija rakkomandazzjoni għattini qari mill-Onorevoli Krotzman, li ġifiri l infurtar doganali ta' drittijiet tal propieta intellettwali. L-ewwel nixtieq nagħti l-kelma li rapporter l-Onorevoli Krotzman għal erba' minuti. Fil Dank, Herr President. Grazzi ħafna, Sur President. Il-ħarsien ta' drittijiet intellettwali huwa importanti ħafna l-ekonomija u l-konsumaturi tagħna b'xorta ħażin il-kummerċ u l-falsifikazzjoni tal-prodotti kibru ħafna f'dan l-aħħar snin. Madniex qegħdin nitkellmu biss dwar prodotti tal-lussu, però qegħdin nitkellmu wkoll issa dwar prodotti ta' kuljum, kosmetiċi, prodotti tal-iġene personali, eccetera. L-konsumaturi tagħna qegħdin jixtru ħafna minn dawn il-prodotti permezz tal-internet in-nies involuti qegħdin jisibu mezzi ġodda kif jelbu l-kontrolli doganali. Hemm ħafna affarijiet xista jagħmlu dawn in-nies, dan huwa teddita tan-negozji tagħna kif ukoll l-impjiegi, apparti minn hekk il-konsumaturi qegħdin jiġu żvijati, qegħdin jiġu esposti għal perikli għas-saħħa tagħhom. Dawn l-iżviluppi ġabu moħħom il ħtijġa li wieħed jerġa' jabbozza regolament li joħodna lura l-2004 b'mod li naħdmu fuq il-konfiskazzjoni ta' prodotti falsifikati permezz ta' awtoritajiet doganali. Eh, dawn huma l-aħjar nies biex jagħmlu dan għaliex jistgħu iwaqfu il-konsinni ta' prodotti fil-frontiera qabel ma dawn jidħlu fis-suq intern u mbagħad jitqasmu flotti li jkunu diffiċli biex titrakjhom wara l-ewwel laqgħa sena ilu f'Diċembru tal-2012 aħna qbilna mal-Kunsill dwar test taħt il-Kumitat tas-Suq Intern eh, kien hemm votazzjoni kiseb eh, maġġoranza assoluta f'Jannar u l kunsill tal-Ministri ikkonferma wkoll dan f'Marzu fl-11 ta' Marzu jiġifieri jista' jidħol issa fis-seħħ f'Jannar tas-sena d-dieħla fir-rapport tiegħi jiena ffokajt fuq żewġ miri l-ewwel nett biex ikun hemm titjib f'dan it-tip ta' ħarsien eh, għad-drittijiet intellettwali fl-Unjoni Ewropea u tieni net biex inneħħu l-piż burokratiku li hemm fuq l-awtoritajiet ta' dwana. Aħna suppost għandna nagħmlu dan b'mod effiċenti u kontent li ngħidilkom li aħna ksibna dawn iż-żewġ għannijiet li kellna. Irnexxinna li nissimplifikaw il-proċedura il proċedura fil rigward ta' prodotti falsifikati fl-Stati membri kollha din issa se tiġi estiża drittijiet ta' proprjetà intellettwali wkoll. Apparti minn hekk għamilna wkoll xi ħaġa biex innaqsu il-tkabbir fil-xiri fuq l-internet għandna kanna proċedura speċjali għal kunsinni żgħar. Għal darba oħra hawnhekk il-Parlament ukoll kellu x-xewqat tiegħu. Meta niġu għal mediċini mbagħad mediċini li jkunu fi tranzitu bejn pajjiżi li mhux stati membri. Id-deċidejna li l-awtoritajiet doganali jistgħu jieħdu azzjoni jekk huma jaħsbu li jekk hemm periklu li dawn jispiċċaw fis-suq intern. Irridu nagħtu l pajjiżi li qed jiżviluppaw mediċini siguri u mhux dawk li x'aktarx li qegħdin jiksru privattivi Ewropej. Naħseb li f'termini ġenerali nistgħu nkunu kontenti bir-riżultat li ksibna u interess eh, tal-konsumaturi, awtoritajiet, eċetera. u nittama li fil-votazzjoni ta' għada se niksbu maġġoranza eh, kbira li kif jistħoq inna. Nirringrazzja wkoll ix-shadow rapporters, eh, għandna kooperazzjoni tajba bejnietna, nirringrazzja wkoll il-Kummissjoni u l-Kunsill dejjem kienu lesti li jisimgħu l-proposti tagħna. B'riżultat ta' dan naħseb nistgħu ngħidu li dan huwa regolament tajjeb huwa għal ġid tal-konsumaturi tagħna. Nixtieq eh, ngħaddi s kelma lill-Kummissarju meta. Grazzi ħafna, onorevoli membri, President, l-ewwel nirringrazzja l-Kumitat Imkoll eh, speċjalment l-rapporter Sir Kreuzman tal-approċ kostruttiv l wera waqt il-proċess ta' negozjati. L-infurzar ta' IPRs permess tal-autoritajiet ta' dwana huwa priorità ewlenija l-Kummissjoni kif ukoll għal dan il-Parlament. L-innovazzjoni u l-kreattività huma il-muturi tal-ekonomija tagħna huwa importanti li nagħtu l-sidin ta' drittijiet iċ-ċertezza lill l-frott tal-invenzjoni tagħhom ikunu mħarsin l-autoritet doganali jilabu rwol importanti. Jiena kontent li il-Parlament, il-Konsil, kif ukoll il-Kummissjoni laħqu ftehim dwar dan ir-regolament il-ġdid fuq l-infurzar ta' dwana tal-IPRs e janfekkarkom fuq il-benefiċċji ewlenin ta' dan ir-regolament il-ġdid. L-ewwel net. Aħna qegħdin nistendu l-ambitu tal-IPRs biex li jiġu nfurzati fil-frontiera, per eżempju prodotti falsifikati li jindbatu f'konsin niżar li l-persuni privati jistaw kollu ma koperti, dan huwa importanti ħafna jekk aħna nqisu il-żida kbira eh, tax-xiri tal-internet. Prodotti falsifikati li għandhom eh, li għandhom it-tabella ta' xi prodott eh, renomatu kol se jiġu imblukkati, dan se jgħinna nimxu l-qoddim ħafna. It-tieni net regolamenta kwalifika proċeduri najdu ħana bl-introduzzjoni ta' talba singola li se tkopri l-Unjoni Ewropea kollha. Tissimplifika x-xogħol tal-awtoritajiet tad-dwana fil-waqt tirrispetta drittijiet tas-sidien tal-IPR tal-awtoritajiet billi tissimplifika proċeduri mal-persuni kollha involuti. Dawn it-tibdiliet fl-imkien mal għodda l-ġodda maħluqa biex eh, niġġildu situazzjoni l-ġdida kif ukoll il-ħolqien ta' database ċentrali se jfisser li l-autoritajiet ta' dwana se jkunu aktar effiċenti. Fl-aħħar ir-regolament jindirizzaw ukoll il-problemi speċifiċi li sibna fl-modi fir-rigward ta' aċċess tal-mediċini. Dan kien punt sensittiv, però jiena konfidenti li issa solvejna l-problema. Biex nikonkludi, Il-ftajim tal-lum se jissaħħaħ il-qafas legali u simplifika proċedura amministrattiva. Għaxol vitali li id-dwana tagħmel biex tħares l-IPRs. B'dan ix-xogħol se nħarsu il-kummerċanti tagħna u nħarsu wkoll il-kompetittività tal-ekonomija tagħna li torbot ħafna fuq l-innovazzjoni u l-IPRs. Dan ir regolament mhux biss tajjeb għadwana, pero huwa tajjeb ukoll negozjanti tagħna kif ukoll ċittadini. Grazzi ħafna, grazzi kommissarju. U issa nixtieq ngħaddi il-kelma lil Madam Hanslik. Grazzi ħafna, Sinjuri. Prati falsifikati iwaslu għal telf kbir finanzjarju fis-suq intern dan għad detriment ta' kumpanniji kif ukoll il-konsumaturi għaliex kultant dan huwa riskju dirett għal saħħa tagħhom. Dan mhux biss ħwejjeġ hawnhekk qegħdin ngħidu li jiġu falsifikati però wkoll ngħidu aħna mediċini. Ħafna minn dawn il-prodotti jaslu fl-Unjoni Ewropea minn pajjiżi terzi u għalhekk aħna rridu nassu aktar l-frontiera tagħna, l-uffiċjali ta' dwana huma dawk li jistgħu jimblukkaw dan il-kunsin nimmut l-aktar effiċenti, però jridu l-għodda Eh, tajba biex jagħmlu dan, bis saħħa ta' dan regolament issa nistgħu nsaħħu l-proċeduri tagħna se jkunu iktar simplifikati u kemm il-kumpanniji kif ukoll il-konsumaturi se jkunu mħarsejn dak li huwa importanti wkoll huwa li regolament il-ġodda ma se jibdlu xejn fil-qasam ta' l-IPRs mhumiex se japplikaw għal prodotti non kummerċali li turisti kollhom fil-bagalji tagħhom dak li qegħdin nagħmlu issa u qegħdin nippruvaw nisimplementaw ir-regoli li diġà għandna fis-suq intern tagħna. Mingħajr aħjar infurzar ta' regolamenti bħal dawn aħna se noħolqu problemi legali li waslu f'aktar telf. U dan it-telf huwa wieħed kbir, anke sa 250 biljun euro fis-sena. Din hija somma astronomika għad-dinja tan-negozju u għassu intern u għalhekk li regolament il-ġdid issa sejta jep is-sitwazzjoni u s-suq tagħna is-suq intern se jkun aħjar ukoll grazzi ħafna u issa għal żewġ minuti is-Sinjura Head. Permetti li nibda billi ngħid li s-sena l-oħra kien hemm votazzjoni fejn aħna sibna li kien hemm Perik li marbutin mal-punti li adottajna, però issa qiegħed nara li kien hemm ċertu progress fi dialogu u naħseb li għanna l-fejn nkunu kuntenti mar riżultati li ksibna, aħna nħossu li għandu kien hemm regolament ġdid fir rigward tal-IPRs. L-industrija kreattiva eh, taf it-telf li qed ikun hemm f'dan il-qasam. Il-regolament il-ġdid jista' jħares l-konsumaturi l sedin tal-IPRs u għandu u ukoll ma' prodotti li jafu jkunu dannużi għas-saħħa tagħna. Dak li aħna mħasbin dwaru u li li nejdu aħna prodotti rigward tal-prodotti farmaceutiċi aħna nafu li ċerti prodotti jgħaddu mill-Ewropa biex imorru f'destinazzjoni finali. Oħna għadu attenti dwar dan, l-għadu attenti li l-Kummissjoni għandu tirrapporta dwar prodotti fi transitu fit-tles snin oħra mbagħad naraw jekk għandniex għalfejn naġġornaw ir-regolament għal dar boħra meta naraw xi tkun l-implementazzjoni. Maħniex kuntenti bid-dritt li nsemmaw leħenna kif inhu attwalment għaliex aħna nħossu li l-konsumaturi għandhom ikunu intitolati li kollom dritt akbar biex jisemmaw leħħenhom għaliex dan id-dritt issa tneħħielhom. Fil-proċedura simplifikata qegħdin naraw li hemm perjodu ta' 10 tim biex wieħed iwieġeb. Biex wieħed jiddefendi lilu nnifsu. Aħna rridu naraw li l-Konsell l-Parlament, eccetera, issa qed inneħħi dan id-dritt lill konsumatur Għal daqstan, Jiena ma tantx jiena kontenta, però b'mod ġenerali id-dialogu wasal għal titjib sinifikanti. Għal daqstant nikkonkludi billi ngħid li aħna fl-essendi nappoġġaw it-tieni qari ta' dan it-test. Grazzi ħafna Sir Kreisman. Grazzi ħafna. Is-Sur Biela. Sur President, l-ewwel nett nixtieq nirringrazzja l sur Kreuzman tal-ħidma tiegħu f'dan ir-rapport. Rapport tajjeb li huwa pass fid-direzzjoni ta' ħarsien aktar effiċenti tal-IPR, so din hija meħtieġa biex niżguraw id-drittijiet eh, tal-konsumaturi kif ukoll is-sidin ta' l-IPRs. Issa, it-twaqqif ta' qafas leġislattiv se jwassanna għal prodotti aħjar. Hemm meħtieġa wkoll li nżidu l-ħarsien ta' IPRs u rridu niddefendu dan ir-rapport. Dan l-aħħar rajna zida f'konsenni li naħsbu l-qegħdin jiksru l-IPRs. Id-dħul kontinwu ta' prodotti falsifikati fis-suq intern ifisser aktar qad ta' periklu partikolari huwa l-problema tal-mediċini falsifikati li bħalissa jammontaw għal kwart tal-ksur dokumentat kollu. Bl-istess mod ukoll hemm problemi wkoll bil-kosmetiċi u ikel falsifikat ukoll. Irridu nżidu l-ħarsil tagħna li jiffoka fuq il-ħarsien tal-ċittadini tagħna. Is-servizzi tad-dwana li għandhom riżorsi limitati, però m'għandhomx tabbew wis għaliex dan jaf iwassal biex l-operat tagħhom jaf ħesrem għandu jkun għalihom li jiddeċidu jekk kienx hemm ksur skont il-liġijiet nazzjonali. Hawnhekk eh, tajjeb nifokaw fuq state of the art eh, risk management għaliex il-metodi eżistenti mhumiex biżejjed jiena kontent li nara li dan ġi aċċettat ukoll mill-Kunsill. Minuta nofsa signora Galpeġ. Grazzi, Sur President. Il-Komissarju. <coughs> Rapporter Kreutzmann. proprjetà intellettwali hija fondamentali għal kompetittività tagħna. Il-ħorsien tagħha tfisser ħarsien għall innovazzjoni u għall impjiegi Mill-banda l-oħra però il-ksur tal-IPRs ngħidu aħna l-falsifikazzjoni tal-prodotti kif ukoll kummerċ f'dawn il-prodotti jipperikola s-saħħat tal-konsumatur ta' dawn il-prodotti dawn il-prodotti jikostituixxu riskju serju l-konsumaturi. Però fl-istess waqt irridu niżguraw ukoll li l awtoritajiet tad dwana għandhom influenza kbira fuq il-kummerċ internazzjonali. Din it-tip ta' regolament jaf tkun xkiel għal kummerċ internazzjonali fil-fatt. Però dan il regolament regolament eh, komunitarju. Naħseb li huwa tajjeb għaliex issaħħaħ il-kunċett tal-IPRs. Huwa wkoll importanti li aħna naġixxu fissu gris biex ngħidu l-hekk għaliex hemmhekk għandna problemi wkoll. Din it-tip ta' illegalità rridu nitrattawha u mhux dejjem ikun faċli li nagħmlu hekk kontent li nara regolament kufinu u jina sangu għed nappoġġaħ, grazza ħafna, għal minuta il-Sinjura Gebart. Grazzi, Sur President. Da mandu għasam bis mal-kumpanija, pero kol mal-konsumaturi, għallix. Għonak għedin nitkelmu fuq is-saħħa tagħhom ukoll, dan ma rridux ninsew ippermettilu wkoll nenfasizza punt partikolari wieħed, il-prodotti farmaceutiċi. Kwart, ta' prodotti falsifikati li ġew waqfa fid-dwani u ġew konfiskati kienu prodotti farmaceutiċi irridu nur nuru id ibsa hawnhekk taħt l-ebda ċirkostanza ma nippermettu li dawn il-prodotti jidħlu fis-suq waħdini. Mill-banda l-oħra ma rridu niżguraw li ma noħorġux b'formulazzjoni jew deskrizzjoni ħażina għaliex dinja fitkex ix-xekkel it-transitu ta' mediċini ġeneriċi permessi taħt l ċirkostanza. Ah, aħna nexxinna niddefendu dan it-tip ta' transitu. Issa s-sur Stoljan għal minuta nofs. Grazzi ħafna. Grazzi wkoll l-rapporters u l-kollegi l-oħrajn li għenu fil ħedma ta' dan ir-rapport. Il-progress fl-Ewropa jiddependi fuq l-arfin ekonomiku li ovvjament irid jikun imsejjes fuq kuxenza solida tal-kunċett tal-IPRs. Għanna żewġ problemi d-dimna l-ewwel l-istati membri għandhom leġislazzjoni partikolari għal ħarsien tal-IPRs U din hija differenti minn pajjiż għal ieħor din hija problema. Aħna rridu naħdmu dwar dan. Fl-istess waqt. Għanna ngħidu wkoll li f'suq Ewropew hemm ħafna prodotti falsifikati. Dawn qegħdin jiġu importati. Ovvjament, sta għas servizzi ta' dwanna tal-pajjiż individwali biex waqfu dan il-fenomenu. Niġbilkom l-attenzjoni għal ħtieġa għal nies li qegħdin joħolqu dawn il-prodotti u jimpurtawhom biex ikollhom iħallsu l-ispejjeż kollha tal-identifikazzjoni tal-prodotti, il-konfiska u l-erda wkoll, eċetera. Is-sur Kelly għal-minuta. Grazza ħafna. Jina nifraħ il-Komissjoni. Ta' dan il-rapport. Nixtieq nirringrazzja l-rapporter tal-emendi li ġew introdotti l dan il-rapport. Bla dubju, it-tipi kollha ta' attivitajiet illegali ta' dan it-tip qegħdin qomuna ħafna flus. Irridu nagħmlu xi ħaġa biex nikkombattu dan il-fenomenu qegħdin nitilfu 250 biljun fis-sena. Dan dan ir-regolament huwa mod prattiku kif aħna niġġieldu dan il-fenomenu. Eh, dawn il-prodotti qegħdin jaslu minn pajjiżi terzi jagħmel sens li nwaqfuhom fil-frontieri tagħna, għandna bżonn aktar seta u aktar infurzar lill awtoritajiet doganali. Però għandi mistoqsija waħda l-Kommissjoni. Kemm taħseb li se nifrankaw fir-rigward ta' flus qegħdin nitilfu minħabba dan il- fenomenu. Bis-saħħa ta' dan ir-regolament, grazzi ħafna u issa għal minuta is-Sinjura Brendergast. Grazzi. Kif tafu, il-grupp tagħna kellu tħassib serju dwar din il-proposta meta tresqet għall-ewwel qari sena l-oħra. Aħna ma rridniex li e, ninkludu prodotti fil-bagalji tat-turisti, kif ukoll ridna wkoll ċarezza xi kostitwixxi e, konsin nizar, etc. Pero, aħna u koll xsibna li kienem konċett oħrajn li għadin jiperkolaw il-moviment ħieles dawn il-prodotti u għalek votajna kontra dan il-regolament. Xorta wahda l-affarijiet kienu għadin ħasbuna baqaw baqgħu il-barra mill-iskop ta' dan ir-regolament. Sar ukoll progress fir-rigward tal-proċedura qabel l-erda tal-prodotti. M'għandux ikun hemm xkiel sakemm ma jkunx hemm riskju sostanzjali l suq intern. Nistenna bil ħerqar ir-rapport tal-Kummissjoni rakkomandazzjonijiet dwar l-implementazzjoni kif suppost ta' dan regolament. Grazzi ħafna Sur President. Grazzi. U Sinjur Andus Dotter. Grazzi. Kollegi, President, Rapporter, situazzjoni fis-suq Ewropew hija tali li ċerti entitajiet jistaw jimponu inġunzjonijiet biex iċeklu l-kompetizzjoni billi jeżerċitaw l-IPRs f'xi suq jew tnejn. Hemm ċertu entitajiet kifet li għandhom ħafna setta, però aħna provajna nsolvu eh, dan il-fenomenu xorta waħda għad baqa l-problemi. Issa sanaddu l leġislazzjoni ġdida fuq l-inforzar tal-IPRs, però l-kwistjoni tal-inġunzjoni għadna ma solvejnijiex. Aħna nafu il-problemi vidni ta' ċellulari u nafu wkoll li produtturi tal-karozzi ilhom għal ħafna snin ġildu ma' produtturi tal-spare parts. Ej, mela x'għandna nagħmlu? Ejna naħelsu mill-inġunzjonijiet nistgħu wkoll nqisu il-problemi globali għalfejn mhux qegħdin nitrattaw il-problema globali jina naħseb li s-suq tan għandu jkun suq għal kulħadd biex meta l-SMI sa konsumaturi u għal daqstant nittama. Grazzi. Dam Issaja. Issa għaddu għal Sinjura Asaja. President, jiena nixtieq nifraħ l-rapporter u l-shadow rapporter za' xogħol eċċellenti li għamlu u l-kooperazzjoni mal-Kunsillu mal-Kummissjoni u għanna bżon anki xi regoli ġodda f'dan il-qasam jekk iridu aħna ntejbu l-abilità tal-awtoritajiet tagħna eh, biex jagħmlu l ħidma tagħhom kif suppost. L-industrija tagħna hija vulnerabbli għal teddida tal-falsifikar u naturalment hemm teddida wkoll għas-saħħa eh, lejn il-konsumaturi potenzjalment Jien naħseb illi bħal forom oħra ta' eh, kriminalità internazjonali u ħasib tal-flus hemm bżonn nirsolvu din il-kwistjoni. U l-korruzzjoni eh, tilab parti importanti ħafna ħafna mill-konsumaturi tagħna meta jixtru dawn il-prodotti eh, piratati E, mumiex informati fuq dawn il-teddidiet ta' saħħa tagħhom. Il-kelima li miss. Grazzi, President, grazzi li Sur Kreuzmann. F'ekonomija globalizzata, l-proprietà intellettuali hija importanti għal kompetizzjoni. Wieħed jiddefendi dawn id-drittijiet hija importanti u ħaġa li għandha ssir mm, fil-bidunet fejn issir il-produzzjoni. Bħala rapporter eh, tal-artikolu 50 aħna kontenti fuq din l-emenda u veru li kooperazzjoni internazjonali li hija eh, element importanti miex biss element ta' kooperazzjoni teknika imma anki eh, skambju ta' informazzjoni u eh, il-fat li jaslu ftejn bejn stati, industrija u ċittadini għal daqstant u importanti il-kontribuzzjoni tal-Kumitat Inte. Grazie. Issa naddu għal komissarju Xemeta. Grazzi, President, membri onorevoli. Jena nishtiq nirringrazzjakom għal għal kooperazzjoni, għal interventi ta'kom fid-dibattitu għada ħatamlu il-votazzjoni fuq dan l-ADR il-Kommissjoni ħat kompli tagħmel il-gold standard fuq livell internazzjonali fuq il-protezzjoni tal-dwana, il-kredibilità u l-kompetizzjoni tal-kommer tal-negozji Ewropej dependu minn dawn eh, l-obligi u regoli eh, u li għandhom ikunu miktubi moċar, specialment fuq dak li għandu xasam mal-medicini. Regoli fuq kif wieħed għandu jitratta il-medicini u il-dwana. Eh, Isur Kelly tkellem fuq l-impatt kemm aħna nistaw nifrankaw billi nimplementaw dan il-regolamentu, dan naħseb eh, li u importanti li nwessaw il-bazi ta' dan il-regolament li kunem regoli ċari u proċeduri ċari għal fizzjari ta' dwana Eh, u se jwassal dan għal tfadil peress li aħna namlu rapport kull sena u niprezentaw il-ċifri fuq il-prodotti falsifikati li jitwaqfu fil-frontieri eh, tal-Unjoni Ewropea ikun iktar faċli eh, meta jidħol ir-regolament fisseħ illi din l tkun iktar effettiva. U anke għall-istati membri fl-implementazzjoni tagħhom il-Komissjoni eh, edha taħti eh, il-parti taħħa billi taħti infrastruttura ta' informazzjoni jena ħares l-qoddim għal-vot taħkom u nirringrazzjakom tal-attenzjoni. Grazzi eh, kommissarju u issa għaddu għal-rapporter sul-Kreuzmann. Grazzi ħafna, President. Jena, nishtiq illi. Il-turizmu għat ma ġi inkluż f'dan il-regolamentu. Jena, Nixtieq nagħmel din il-kjarifika, anki trasport tal- medicini ġeneriċi, meta weħed is il-problemi li kellna mal-Indja, ġi esklus. Eh, dana forsi jista' jajnkom biex ikun hemm eh, maġġoranza aktar wiesa fil-Parlament. Il-protezzjoni ta' drittijiet ta' proprietà intellettuali hija importanti ħafna fl-Ewropa għaliex eh, tfisser anki postijiet ta' xogħol importanti għall-ekonomija, ma anki għall-konsumatur Għandu raġuni sur Gepard għalix ħafna drabi il-konsumatur jiġi mil-qut, aħna rajna ritratti terribli eh, ta' persuni li tilfu sninhom imħabba li ħaddu medicini li kienu falsifikati. U għal din ir-raġuni eh, aħna eh, inkludajna tlet elementi principali, tnaqqis tal-burokrazija eh, għal dawn biex nkunu nistgħu naħdmu mod effiċenti, u għamilna biex naslu għal dan proċedura semplifikata biex bekk l-autorità ta' dwana tkun tista eh, teqret dawn il-prodotti minn arma tistenna is-sentenza tal-orti. Umbaħt irridu nsaħħu id-drittijiet tal-propietarju, aħna anki hawnhekk irnexxin naslu għal ftehim. Eh, il-titolar ta' drittijiet jista' jkollu kompens għall-ispejjeż eh, minnaħa tal-falsifikatur eh, l-ispejjes eh, biex jinqeret il prodottu tilet punt huwa l-protezzjoni tad data illi huwa importanti ħafna meta nitkellmu fuq dan is-suġġett aħna saħaħna anki dan l-aspett għal dastant il-Parlament jista' jgħid issa <coughs> illi tejjeb proposta li ġa kienet iċċellenti tal-Kummissjoni u minna ħatana eh, il-Kunsilj jaqbel Mana u naħseb illi jista' jkun hemm maġġoranza wiesa hemm kompromess u nittamaw li l-regolament jidħol fis-seħm aktar kmini possibbli il-Kunsill eh, eh, appoġġana aħna qed nitkellmu fuq jannar 2014 data li jista' jidħol fis-seħħ regolament. għanu importanti u koll li l-autoritajiet ta' dwana jkollom eh, il-personal eh, suffiċenti. Eh, fil germania għandhom nuqqas ta' 8000 persuna għal daqstant Eh, ħafna eh, importanti ewa importanti li jkun hemm personal f'dawn l uffiċi ta' dwana u din il-proposta hija progress eh, importanti l qoddim għal konsumaturi biex niproteġġu eh, u nżommu l-postijiet ta' xali manki biex intejbu l-standards fl europa Grazzi Sur Kreuzmann. E diskussjoni malu għal votazzjoni issir għada fil-11 nofs. Signori, skont il-